u 18 ta' Ottubru dikjarazzjonijiet tal-Kunsill Ewropew u tal-Kummissjoni qabel ma niftu diskussjoni rrid ngħidilkom milli biex titolbu biex titkellmu waqt il-catch tiegħi tistgħu tużaw jew il-mod standard ta' biex tinkitbu jew tista' tagħmlu dan b'mod elettroniku għalhekk nistidinkom biex dejjem iġibu magħkom il-karta tal-vot. Jekk tridu tinkidbu biex titkellmu waqt il-catch tiegħi, għamlu dan issa toqgħodux tistennew tmim id-diskussjoni. Issa mill-ewwel nagħti il-kelma lill President tal-Kunsill Tusk. Donald, ek joġbok. Grazzi, President. Grazzi, David. President Sassoli u eh, membri tal-Parlament Ewropew dan huwa l-aħħar rapport li jiena se nippreżentalkom mill-Kunsill Ewropew u se nifoka fuq tliet aspetti. Il-Kunsill Ewropew ikkundanna l-azzjoni militari unilaterali tat Turkija fil tramutana tas Sirja. Ħadd mu eh, qed jemmen illi dan huwa waqfim mill-ġlied ġenwin. Turkija trid tieqaf il-ġlied, twaqqaf il-ġlied, tirtira il-forzi tagħha u tirrispetta il-dritt umanitarju internazzjonali Kull aġir ta' tip ieħor ifisser iktar tbatija għal persuni ċivili, rebħa għad daesh u teddida serja għas sigurtà fl-Ewropa. Il-Kunsill Ewropew irrikonferma s solidarjetà tiegħu rigward tal-Ċipru eh, li qed eh, ikolli kumbatti ma' dan it-ħaffir illegali ta' Turkija fuq ix xtud tiegħu u mbagħad Brexit. Il-Kunsill Ewropew approva il-ftehim illi intlaħaq bejn il-gvern tal-Renju Unit u l-istati membri dana kien ibbażat fuq tejm alterjuri eh, kien hemm bidliet fil-protokoll bejn l-Irlanda ta' fuq u l-Irlanda ek msejjaħ il-backstop il-Prim Ministru Johnson aċċetta illi ikun il-kontrolli fuq il-frontiera u dan se permettulna illi ma jkonniex dawn il-kontrolli eh, fuq tiri oħrajn u se jiżgura l-integrità tas-suq wieħed uniku. Dan il-ftehim kien aċċettabbli għall-Unjoni Ewropea għaliex kellu l-appoġġ tal-Irlanda, it-tieni net, kellu l-appoġġ ukoll tal-Kummissjoni Ewropea u permettilna illi l-għanijiet ta' negozjati tagħna intlaħqu u wkoll għaliex jevita illi l-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni mingħajr ftehim. Aħna għadna kif finalizzajna il-passi meħtieġa l-approvazzjoni tal-Unjoni Ewropea u t-testi legali issa edin u dimkom. Il-Parlament Ewropew għandu rwol xjaqdi u għandu rwol importanti xjaqdi Is-sitwazzjoni hija waħda komplikata wara dak li ġara fir-Renju Unit fit-tmiem il-ġimgħa u t-talba tal-estensjoni min-naħa tar renju Unit ta' dan il-proċess tal-artiklu 50. Issa jiena qed nikkonsulta mal-mexxejja dwar kif għandna nirreaġixxu u se nieħu deċiżjoni fil-ġranet li ġejjin. Ir-riżultat ta' dawn il-konsultazzjonijiet se jiddependu ħafna fuq dak li jiddeċiedi l parlament Eh, tal-Renju Unit jew anki li ma jiddeċidix fil-fatt għandna nkunu lesti għal kollox imma ħaġa waħda tkun ċara. Kif għattilkom il-Prim Ministru Johnson <coughs> il-sibt li għadda no deal Brexit qatt ma tkun deċiżjoni li aħna se neħduha. Fl-aħħar il-mexxejja kellhom dibattitu diffiċli fuq it tkabbir wara rakkomandazzjoni ċara tal-Kummissjoni. Maġġoranza kbira tal-Istati membri rridu illi jiftu negozjati għall adeżjoni bejn il-Maċedonja ta' fuq u l-Albanija. Minkejja dan l-unanimità meħtieġa ma tlaħqitx il-ġimgħa li għaddiet fil-fema tiegħi dan kien żball. Jiena qattilhom lill-mexxejja li kont tal-ferma li dan kien żball u magħhom tkellimt naqra iktar b'mod iktar dirett. Issa nittama illi l-mexxejja jaslu għal konklużjoni ċirqa meta jiddiskutu il-proċess ta' tkabbir qabel is-summit f'Zagreb f'Mejju ta' l-2020. Flimkien mal-President elett von der Leyen, il-mexxejja diskutew il-futur tal-Unjoni Ewropea, l-aġenda strateġika tagħha, il-budget futur tal-Unjoni Ewropea u l prijoritajiet tal-Kummissjoni l ġdida Aħna deċiżi illi l-Unjoni Ewropea trid tkun fuq linja ta' qoddim fil-ġlieda kontra t tibdil fil-klima transizzjoni li tkun ġusta soċjalment lejn ekonomija favur l-ambjent mhux biss hija meħtieġa mejja opportunità biex aħna ntejbu l-ambjent u fil-waqt li noħolqu l-impjiegi peress li dan huwa hija l-aħħar darba eh, li jena qiegħda hija hawnhekk Eh, qudiem Jean-Claude Juncker nixtieq verament nesprimi l-apprezzament tiegħi għalliħ bħala persuna u anki għall-ħidma tiegħu kienu ħames snin diffiċli għall-Unjoni. Imma dejjem kooperajna fi spirtu ta' bona fede, ir-ruoli rispettivi tagħna u l-perspettivi differenti tagħna kultant waslu għal nuqqas taqbil bejnietna ma nista' ngħid mingħajr tlaqliq li Jean-Claude dejjem kellu l-Ewropa f'qalbu u dejjem id-dija tajjeb lill-Unjoni Ewropea u jiena verament inħossni onorat li nista' insejjaħlek ħabib tiegħi. Grazzi. Jiena rrid ukoll nirringrazzja lill Parlament Ewropew għal ħames snin ta' kooperazzjoni tajba bejnietna dana ma jfissirx li dejjem bilna. Anzi, imma jiena dejjem irrispettajtkom għaliex naf li għandna l-istess għan jiġifieri li nipproteġu l-Unjoni tagħna u ċ-ċittadini tagħna. Grazzi ħafna. Grazie. Grazzi ħafna President Tusk u issa nagħti l-kelma lill President tal-Kummissjoni Jean-Claude Juncker. Prego President. Grazie ħafna Sur President. Sur President tal-Kunsill Ewropew u kollegi, kien eh, moment imqanqal ħafna li għal-ġimgħa li għaddiet meta jiena pparteċipajt għall-aħħar darba fil-Kunsill Ewropew mal-ħabib tiegħi Donald. Aħna qegħdin niddiskutu il-147 Kunsill Ewropew jew 148 Kunsill Ewropew tal-karriera politika tiegħi u dini għal 105 darba li qed nitkellem hawnhekk magħkom fil-plenarja. Il-qalba tad demokrazija Ewropea. F'ħafna minn dawn id-dibattiti jiena kelli niddiskuti ma'kom it-tluq tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Fil-verità din kienet xi ħaġa li vera dej itni illi kelli nqatta ħafna ħin fil-mandat tiegħi eh, naħdem fuq il-Brexit meta jiena xtaqt illi naħdem iktar fuq nar biex nara kif l-Unjoni Ewropea tista' taqdi aħjar iċ-ċittadini tagħha il-Kommissjoni ħadmet għatih biex tinnegozja u tinnegozja mill-ġdid ftejjin mar-Renju Unit biex tirrispetta d-deċiżjoni tar-Renju Unit biex jitlaq mill-Unjoni Ewropea. Issa għandna ftehim ġdid li għal darbohra jagħti ċertezza legali għal tluq organizzat tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea. Tana rikjeda ħafna xogħol domna biex wasanna fej qegħdin jiena smajt lill prim Ministru Johnson bl-istess mod kif smajt lill prim Ministru May il- Negozjaturi, essenzjalment Michel Barnier, ħadmu bla waqfin u għal darboħra u rew kem kienu kapaċi li kunu kreativi u determinati. Il-ftejim li l-ħakna jirrispetta it-talbiet kollha li għamel dan il-parlament. Jiena dejjem se jibqa' jiddispjaċini li r-Renju Unit iddeċieda illi jitlaq mill-Unjoni Ewropea, imma l-menu nistgħu ngħidu b'kuxjenza safja li għamilna minn kollox biex niżguraw illi tluq tagħhom ikun wieħed organizzat u maħsub. Fl-istess spiritu aħna minna dak kollu li stajna biex inħejju l-Unjoni Ewropea għal kull possibilità irrispettivament minn dak illi kun qed jiġri ehm, fir-Renju Unit Issa rridu nżommu għajnejna fuq Westminster. Imma mhux possibbli u laqas wieħed jista' jimmaġina illi dan il-Parlament jirratifika il-ftehim qabel Westminster ikun irratifikah u. Mela l-ewwel Londra u mbagħad Brussell u Strasbourg. President, aħna kon qed naħdmu fuq l-MFF għas seba' snin li ġejjin. U jiena nixtieq illi tieħdu nota għal rekord illi l-opinjoni tiegħi hija illi il-żmien qiegħed jafas jekk aħna rridu nilħqu ftehim fil-Kunsill u aktar tard bandoħra, jekk aħna nkomplu naħlu l-ħin se burruħna ruħna f'diffikultajiet finanzjarji fl-ewwel sentejn tal-MFF. L-iktar ħaġa importanti kollu huwa li l-istati membri u atturi oħrajn eh, jifmu x'inhu dan il-qafas eh, finanzjarju għas-seba' snin li ġejjin l-istudenti tal-Erasmus, ir-riċerkaturi u oħrajn għandhom bżonn ikunu jafu xem għalihom. Huwa importanti għal jekk irridu li l-proġett Ewropew jirnexxi illi naslu għal bil fuq dan il-budget. Il-volum tal-budget propost mill-Kummissjoni huwa minimum. U il-proposti illi qed naħdmu fuqhom bħalissa dawk l-aktar reċenti li ħarġu bihom il-Presidenza Finlandiża huma inaċċettabbli ma tistax tibni l-Ewropa wieħed fil-mija tal-PDG. Sur President, jekk aħna tkellimna fuq it-kabbir, jiena verament diżappuntat bid-deċiżjoni jew l-indeċiżjoni tal-Kunsill Ewropew. Il-Maċedonja ta' Tramuntana u l-Albanja kienu qegħdin jistennew li aħna niftu negozjati magħhom u ma għamlu sforzi kbar dan huwa żball kbir illi ma ftaħniex in-negozjati ma' dawn iż-żewġ pajjiżi. Huwa żball kbir għaliex Jati daqqa ta' ħarta lil dawn iż-żewġ pajjiżi u kbir għaliex jekk l-Unjoni Ewropea tagħti l-impressjoni li l-ewwel twiet u mbagħad ma żżommx il-kelma tagħha ħadd mu se jirrispettana madwar id-dinja. Grazzi. Grazzi ħafna, President Juncker. Issa nisimaw mill-Presidenti tal-Gruppi Politiċi, Onorevoli Weber. President, nibda billi nirringrazzja lil Donald Tusk għal ħames snin ta' xogħol li għamel huwa żamm il-Kunsill Ewropew maqut u kellu ridni fideħ f'momenti l-aktar diffiċli. Aħna l-koll naqblu ma' u nirrispettaw u napoġġaw l-istess idea. Irnexxi Irnexxielek iżżomm il-Kunsill Ewropew ma' u tal-grazzi ħafna għal nom tal-grupp tal-PPE kollu kemm hu. Il-Kunsill Ewropew tal-ġimgħa li għadda fuq it-Turkija ma ħax id-deċiżjoni li aħna xtaqna l-invażjoni kontra dritt internazzjonali il-ġlieda kontra il-terrorizmu Islamiku iktar minn 11,000 kurt ta' ħajtu hemm il-ġellieda tal-ISIS fil-kampijiet u ma nafux jekk dawn u se jinħelsu. Hija ħasra li l-Kunsill ma ħax miżuri aktar sodi hemm l-okkupazzjoni illegali ta' Ċipru, il-restrizzjoni tal-libertà tal-istampa, invażjonijiet illegali, eċċetera. U eh, fejn hu s-sinjal ċar li qiegħda tibgħat l-Ewropa, fejn l-kundanna li trid tesprimi l-Ewropa aħna noqogħdu ngħidu kemm aħna diżappuntati, imma dan mhuwiex biżejjed fi żminijiet tant diffiċli. Aħna tal-fema illi sakemm it-Turkija tibqa aggressiva u tibqa aggressur, irrid ikun hemm konsegwenzi ekonomiċi. Eh, ma jistax ikun il-Turkija tgawdi mill-Unjoni Doganali, mis-Suq Intern Ewropew u fl-istess ħin tkun tant aggressiva b'nadi oħra L-istess japplika l-MFF. Il-proposta Finlandiża hija provokazzjoni għal Parlament Ewropew. Kif għal Jean-Claude Juncker, dan din il-proposta mhijiex suffiċjenti, mhijiex se tippermettilna niffaċċaw l-isfidi li għandna qudiemna. Aħna wkoll għandna rwol x'naqdu. Il-Kunsill ma jistax jieħu dan ir-riskju. Ir-riskju illi eh, ma jkonniex il-finanzi meħtieġa, aħna rridu niffaċċaw dawn l-sfidi biflus ġodda u l-budget tal-2020 li se niddiskutu din il-ġimma jatina biss ħiel dwar xandu fil-futur xandu xanna ċanna riserva tal-riċerka għal-Erasmus u il-Konsell għamel zbal kbir meta ma fetaħx il-negozjati ma l-Albanija u il-Maċedonja ta' Tramuntana maħnix qegħdin natuhom dak li jistħoq ilhom hemm din l-instabilità fil-Balkani u aħna stajna nikkontribwixxu lejn stabilità din kienet verament xi ħaġa li l-Unjoni Ewropea u l-Kunsill Ewropew ma missomx għamluha. Il-Maċedonja ta' fuq kella tibdel is-sima biex ikolla din il dan il-prospett ta' sħobija u issa għallaqnilhom il-bib f'wiċċhom. Aħna qegħdin nitilfu l-kredibilità tagħna u din hija xi ħaġa verament serja u il- il-Konsill u l-Istati membri għandhom din ir-responsabilità fuq spallejhom. Mela, aħna nistgħu forsi niġġestixxu dan il-proċess ta' tkabbir b'mod differenti fil-futur Imma dana mis naħsibni qabel, mis nadnilom l-Albanija u l-Maċedonja ta' fuq, maħat ma qal xejn u naħseb illi qegħdin inħaltu l-affarijiet illi m'għandhomx jaqsmu ma' xurxin. Umbat ir-rappreżentanti tal-PPE fil-Kunsill Ewropew kollha taw l-appoġġ tagħhom għal dawn il-ftuħ eh, tan-negozjati u eh, mbagħad kien hemm Emmanuel Macron u Mark Rutte li opponew. U dinja xi ħaġa illi rridu nikkoreġuha. Nistgħu ngħidu sempliċement eh, nistennew biex naraw se jiġri uh, f'Londra mela ħanoqod nistennew ftit u nferraw kikra te ħaġa pozittiva li għanna dan il-kompromess li Michel u negozjaturi f'Londra u li Johnson u Jean-Claude Juncker waslu għal kompromess ma se jkun hemm frontiera u laqqas backstop għalhekk naħseb huwa kompromess tajjeb issa l-proċedura qiegħda fidejna il-House of Commons u il-House of Lords irridu jiddeċidu mbagħad fl-aħħar iridu naraw ir-riżultat għaliex eh, l-emendi li rridu jkunu aċċettati jew le għadna fidejn Londra U aħna bħala Parlament Ewropew għandna l-istess dritt illi nevalwaw u niflu t test illi konna qoddimna memx għalfejn nħaffu u naġlu għandna l-istess dritt illi niddiskutu Umbat għamnek fil-plenarja u koll u fil-gruppi għallek jena ma naħsibx li jen possibilità li konna deċizjoni din il-ġimalek il-Parlament Ewropew u għall-axar istituzzjoni illi trid tagħmel irid jagħmel l aħħar evalwazzjoni u mhux se tkun evalwazzjoni teknika ma politika wkoll fl-aħħar ġranet kellna l-opportunità li konna sviluppi pozittivi fil-kas ta' Brexit f'sitwazzjoni Eh, negattiva eh, ħadna l ġiet illi stajna u nittamaw illi l-affarijiet jimxu ħarir anki fil-futur. Grazzi ħafna. Issa għal soċjalisti Garcia Perez, grazzi President dan id-dibattitu Eh, Rrit nieħu din l-opportunità biex nirringrazzjak vera kien hemm ħafna momenti fejn ma kienx hemm bil bejn il-Kunsill u l-Parlament Ewropew imma wkoll huwa importanti li narfu l-isforzi li ħafna drabi inti personalment għamilt biex nilħqu għanijiet komuni flimkien President u Sinjuri dan il-Kunsill Ewropew kien wieħed importanti ħafna f'mument li importanti li qegħdin fih aħna qed nistennew il-Brexit u anke għal bidu ta' um, mandat ġdid illi se tkun uh, se jkun importanti waqt m'għandniex baġit għalih. Il-Brexit se tkun xi ħaġa ta' diqa għal kulħadd. Aħna dejjem xtaqna li r-Renju Unit jibqa' fl-Unjoni Ewropea u f'dan il-proċess kull pass huwa importanti. Anki l-pass il ħa il-parlamentarju unit is-sebt u adotta eh, dik l-emenda li kunem Brexit mingħajr qbil. Issa hija il-House of Commons eh, li titkompli bil-proċess u jgħidu x'jaħsbu fuq il ftejim u biss f'dak il-moment mbagħad meta nkunu nafu eżatt x'ikunu ddeċidew fil tar-Renju unit dan il-Parlament Ewropew jieħu r-responsabbilta' tiegħu u jieħu azzjoni skont dak li jiddeċiedu Nirringrazzja l sur Barnier u anki eh, l-aqda li kienem bej 27 li xaħna nafu li l-aqda hija il-forza din id-determinazzjoni u koerenza li l-Konsil irnexilu jżom waqt negozjati għal Brexit irridu nurruwa għawnek u koll issa biex naraw fejn irridu naslu għall-Unjoni fl-Unjoni Ewropea fil-ħames snin li ġejjin jekk aħna rridu nkunu kredibbli, irridu naddu mill-klim għal fatti. Fl-elezzjonijiet li għaddew iċ-ċittadini talbuna Ewropa ġdida, Ewropa iktar ekoloġika, iktar soda fid-difiża tal-istat ta' dritt, iktar impenjata fid-drittijiet soċjali u l-ugwaljanza u iktar trasparenti meta jittieħdu d-deċiżjonijiet. Għalhekk aħna qed nistennew li l-Kunsill Ewropew juri iktar sens ta' tmexxija u impenn quddiem l-sfidi li qed niffaċċaw l-ewwel net il-Kummissjoni Ewropea għalhekk li trid Ewropa li tkun neutrali viżavi l-klima u din il-proposta għad m'għandix l-appoċ unanimu tal-kapijiet tal-statu tal-gvern u għalhekk is-soċjalisti demokratiċi irnexxinna illi il-New Green Deal tkun priorità għall kummissjoni tal-Futur. Imma din se tirnexxi biss jekk aħna nallokaw ir-riżorsi finanzjarji meħtieġa ma nistgħux ikunu il-ħaddiema, l-SMEs u l-familji illi jagħmlu tajjeb għal din it-tranzizzjoni ekoloġika. Bżonn ta' pjan ta' investiment illi finanzja din it-tranzizzjoni b'mod ġust u dana nista' nagħmluh b'qafas finanzjarju ambizjuż il-Parlament Ewropew għal xinuma l-għanijiet tiegħu għal dan il-budget. U minn dak iż-żmien mill-2018 law għadna nistennew il-Kunsill il-pożizzjoni tagħna għadha soda. Aħna se nappoġġaw budget illi kollu rizorsi propji ġodda li jirriflettu prioritajiet tal-Unjoni għaliex bekk nkunu u mbagħad noħolqu strumenti ġodda mingħajr ma naqsu il-finanzjament ta' politiki li huma importanti għall-Unjoni Ewropea l-agrikoltura, l-koeżjoni, s-sajt, irridu niggarantixxu riżorsi suffiċjenti biex niffaċċaw sfidi ġodda bħall-immigrazzjoni, azzjoni esterna u d-difiża. U għandna wkoll eh, nissodisfaw il-diffikultajiet finanzjarji li għandhom ħafna ċittadini, prioritajiet tal-Kummissjoni li il-ġdida assigurazzjoni għal-qat mezzi ta' kif niġildu l-qat fost it-tfal u l-qat fost iż-żaza. Aħna se nappoġġaw biss budget ambizzjuż sabiex l-Ewropa tikber dan huwa lan li l-Ewropa tkompli tikber għal din raġuni maħnis se naċċettaw inqas minn 1.3 mill-GDP eh, għaliex bekkum imbagħad eh, kull gvern irrid jirrispetta il-responsabilità tiegħu meta l-Kummissjoni kolla bżonn aktar flus. L-Unjoni Ewropea titlef il-kredibilità meta titlef il ġerin tagħha jagħmlu riformi u mbagħad tal il-bifwiċċhom meta dawn ikunu għom. Għalhekk aħna rridu li jkun hemm negozjati għall-adeżjoni mal-Maċedonja ta' fuq u l-Albanija mela baqa' ħafna xisir u biex huma jidħlu fl-Ewropa tbaqa' triq twila però rridu intuhom daqqatit. Aħna rridu nikkompletaw l-adeżjoni tal-Balkani tal-Punent mux mhux biss jikkontribwixxi għall-istabilità fir reġuni imma jiggarantixxi s sigurta tal-Unjoni. Aħna rridu aktar ambizzjoni fil-isfera internazzjonali, aħna nappoġġaw il-kundanna tal-Kunsill fuq it-Turkija l-intervent militari għall volja jaħasru li ma teħdux miżuri konkreti. Jiena ma rridx nitlef l-opportunità wkoll nwassal messaġġ ta' solidarjetà u appoġġ ma' ċipru. Maħniex se nħallu li ċipru tkompli tħaffer b'mod illegali fi żona esklusiva ta' ċipru u nitolbu li s-sovranità ta' ċipru tkun rispettata kollegi baqa ħafna xisir irridu nkunu ambizjużi u impen ta' xogħol flimkien huwa essenzjali dan il-Parlament Ewropew se jkun lest li għamel dak li bżonn li jsir u nittama li l-Kunsill ukoll jifhem x'responsabbiltà kbira li għandu fuq fideh bħalissa. Sur Ċolos. Grazzi, eh, President, l Donald inti se tispiċċa l-mandat tiegħek jiena kelli ċans naħdem miegħek eh, min-naħa tal-Kunsill, tal-Kummissjoni u issa min-naħa tal-Parlament. Nixtieq ngħidlek li dejjem apprezzajt ix-xogħol siwi li għamilt eh, għall-Ewropa anki għall-laqda Ewropea. Inti kont l-ewwel President tal-Kunsill eh, li ġej mill-Ewropa tal-Vant issa fuq il-Brexit Issa drajna u xekk konna qed naħsbu li wasalna kull darba li naħsbu hekk imma mbagħad il bibtana tagħna tar-Renju Unit joħorġu b'xi ħaġa ġdida biex ikomplu it-tawlu. E, din id-deċiżjoni aħħarija tar-Renjuni dejjem kritikaw l-istituzzjonijiet Ewropej, emissa qed naraw li qed e, Jamlu qar milli dejjem ikkritikaw lilna li għamilna. Minnaħa tal-Parlament aħna kontenti li għanna issa eh, ftejjim nix ringrazzja l-Michel Barnier għal dan. Kien importanti ħafna li ir-Renju Unit meta joħroġ ikollu u koll il-ftejjim joħroġ bieħe eh. Hemm bżonn li r-Renju Unit issa jispiċċa in-naħa tax-xogħol li baqa' tiegħu. Aħna ma nistgħux nieħdu deċiżjoni min-naħa Ewropea sakemm ma jkunx hemm irratifika eh, mill-Parlament tar-Renju Unit. Aħna r responsabilitana se nerfawhom imma kif qal tajjeb Manfred mhux il-Parlament Ewropew li għandu jaġġel biex ilesti x-xogħol u dan mhux se jsir din il-ġimgħa. Issa fuq il-punti l-oħra li ehm, diskuta il-Kunsil xtaqt insemmi tnej il-budget u anki il-proċess ta' tkabbir fuq il-budget il-grupp tagħna ħassem fl-elaborazzjoni ta' rezoluzzjoni tal-Parlament li qed titlob li l-Unjoni Ewropea kollha din l-ambizzjoni li tintwera mill-budget u l-Parlament Ewropew se jerfa' responsabilità mhux biss biex jitlob li jkollna budget b'saħħtu ma biex nuru li l-Ewropa ma tistax tinnegozja tinnegozja biss biċ-ċifri imma bl-ambizzjoni bżonn li kulħadd, li kull stat membru jagħti l-parti tiegħu biex ikonna għaqda ta' veru Ewropea naħdmu fuq ir-risursi propji sabiex ikonna verament budget Ewropew. Issa fuq it-kabbir jiena bħala ċittadin ta' Rumanija, ġifri pajjiż li benefika ħafna mit-kabbir, jiena perswas li l-politika ta' tkabbir għanda tkun il-qalba tal-politika Ewropea. Ma jistax ikun li konna Ewropa tajba, b'saħħitaj, jekk ma jkonniex il-pajjiżi viċin tagħna li jkunu wkoll b'saħħithom. Għalhekk il-bibin hemm bżonn jibqgħu miftuħa għal dawn il-pajjiżi. U aħna dejjem irridu naraw li jsiru riformi demokratiċi. Ma jistax ikun li nitolbu dawn il-pajjiżi jagħmlu riformi jekk aħna m'għandhomx ambizzjoni ċara, perspettivi ċara Ewropej. Jiena nifhem ukoll li hemm ċertu tħassib u l-fat li konna iktar Ewropa li nirriformaw l-istituzzjonijiet Ewropej u għalhekk aħna naqblu mal-konferenza għal futur tal-Ewropa. Imma dan m'għandux ikollu effett fuq l-ambizzjoni tal-Ewropa biex inkomplu bil-proċess ta' tkabbir. il pibin tagħna hemm bżonn li jibqgħu miftuħa għall oħrajn Iva, grazzi ħafna. Issa l-President Lambert fidejk. Kollegi dan kollu li li itini din l-edeja li deġa, diġa kena deġa vu. Mux l darbet niddiskutu dan f'Novembru tal-sena l-oħra kena Kunsill Ewropew li kien qed jiċċelebra il-ftejjim mal-Prem Ministru ta' dak iż-żmien u nafu ġifieri xamlu tar-Renju Unit b'dan il-ftejjim. Ġifieri ovvjament għandna issa l-istess ftejjim imbiddel ftit u kollox fid-dejn fil-House of Commons u l-House of Lords il-Renju Unit, il-Parlament, jew jirratifika. Ġifiri, mux jgħid li qed jaqbel imma jirratifikaħ u bekk il-parlamenti ikma kmamar jagħmlu l-parti tagħhom. Ma nistax nimmaġina li mbagħad il-Kunsill ma jippermettix il dan il-Parlament biex dan ix-xogħol jagħtih il-ħin biex dan ix-xogħol jagħmlu il ratifika ġifieri. jina naf li l mesċeja tal-gvernijiet u tal-pajjiżi jirrispettaw dan il-Parlament. Ir-rispett huwa reċiproku, nispera li dan kollu jibqa' hekk. <laughs> Imma jista' jagħti l-każ ukoll li l-Parlament tar-Renju Unit jirrifjuta li jirratifika dan il-ftehim. U għalhekk ngħid ħaġa waħda biss jekk jiġri dan. Jekk intom intomx pożizzjoni ma tistawx eh, tagħmlu r-ratifika, il-kollegi tal-Parlament tar-Renju Unit irid ikollkom il-kuraġġ li dan il-ftejm jew dak li kellna ma' Theresa May terġaw teħdu ħant in-nies biex jiddeċidu wima. In-nies jerġgħu jivvutaw. Jina, naħseb li din hija l-unika mod biex naslu għal deċiżjoni għax nafu li ikun xikun il-lażla se tkun tar-Renju Unit aħna niġġieldu biex ir-Renju Unit tibqa' fl-Ewropa, imma jekk maġġoranza taċċetta l-ftehim nirrispettaw hekk u eh, nkun nibqgħu ħbieb anke jekk titilqu jiena nixtieq insemmi xi ħaġa fuq it-kabbir issa. Għalina huwa ċarissimu li il-Balkani tal-Punent għandhom il-vokazzjoni li jissieħbu ċittadini ta' dan il-pajizi laqqas il-ċadini tagħna m'għandhom l-ebda interess biex jitħallow fil- fil-limbu li qegħdin jiġifieri lilin mill-istat ta' dritt u demokrazija vokazzjoni tagħhom li jissieħbu magħna laqas biss għandna l fejn niddiskutuha deċiżjoni tal-Kunsill u ħadd pjaċir nismakom Sinjuri Tusk u Juncker il-fatt li aħna mhux qegħdin nirrispettaw il-wedit tagħna li niftħu il-negozjati mal-Albanija u il-Maċedonja ta' Tramuntana hija huwa żball mill-Kunsill Ewropew. Zbal loħxon dan veru er dan rrit il-maġġoranza tal-membri tal-Kunsill u Manfred Reber għandu raġun jgħid kienu żewġ mexxejja ta' pajjiżi li imblukkaw dan il-vot. Ovvjament, konna qed ngħidu li jimbdow in-negozjati, mhux li l-estuhom, ġifieri l-argumenti tagħhom kienu żbaljati għax ovvjament l-Unjoni nistaw eh, nkomplu jekk ikun hemm din il-volontà naslu għalija meta Emmanuel Macron fakkarna li dawn il-passi li qed nieħdu ma tantx huma xempju ta' kif għandha tkun u timxi l-Ewropa. Grazzi. Il-President Bay. Grazzi President, Turkija kienet eh, priorità fid-diskussjonijiet u issa 45 sena ila f'Ċipru stat membru li mhux qegħdin niddefenduh meta jiġi aggredit mit-Turkija li qed kompli tħaffer għażejt fil-libra territorjali ta' Ċipru. It-Turkija issa rajnija eh, qed tikser il-liġijiet il-liġi internazzjonali fit-tramuntana tas Sirja. Ovvjament, il-gruppi ġihadisti Daesh jew al-Nusra se jkomplu jimirħu imħabba dan u aħna fil-politika tal-migrazzjoni tajna iktar minn 5 eh, eh, miljoni ta' euro lil dan il-pajis. Erdogan ikompli jimmina l-pajizi tal-Europa u jkompli jirrikatana kważi 9 biljun ta' euro anki fil-fondi ta' sħubija u illum minn flok niprotestaw, minn flok nissospendu il-proċess ta' sħubija ta' Turkija u wasal iż-żmien waru ġenti li aħna nwaqfu dan il-proċess ta' sħubija għax it-Turkija l-istorja, ġeografija, l-kultura tagħha m'għandax taqsam xejn mal-Ewropa u llum qed torina li din qed tiddefendi dak kollu li aħna huwa għal il-bażi tagħna. Eh, qed tmur kontriħ Issa fuq l-MFF, il-risursi propji, u tkellimna fuq taxxi, taxxi fuq il-karbonju, fuq il-plastik, taxxa eh, kull ma tmur tkompli eh, tiżdied. Dejjem ġifri bl-iskuża tal-ambjent. Imma hija l-koerenza? Għandna ftejmiet kommerċjali li konna iktar ftejmiet ta' kummerċiles mal-dinja eh, kollha għaskapitu tal-taxxa taxxi ġifieri dejjem biex ngħidu riskju mħabba l-ambjent. dan dejjem il-kumpanniji Ewropej isofru u anki ċittadini tagħna il-purchasing power tagħhom ikompli jonqos dejjem iġifieri nħallsu iktar biex ikollna inqas pajjiżi Franza ta' iktar minn 6 biljun ta' euro dan l-aħħar 20 sena u qed naraw inqas għajnuna għal pak ġifiri l-agrikoltura f'Franza dejjem tmur lura nafu li kull jumej ikun hemm persuna li eh, mill-dinja agrikola li tagħmel suwiċidju. Hemm bżonn ġifiri għandna din l-integrazzjoni u li ma taqbel xejn ma dak li qed nagħmlu fil-kummerċ ħieles. Is-Sur Van Orden. Grazzi, President. Aħna tlabna li l-Unjoni tkun flessibli fuq il-Brexit li kollha l-volontà tajba imma fil-negozjati tal-aħħar u l-Kunsill Ewropew rajna x'ġara bidlet il-klima, nirringrazzja l-Donald Tusk u l-Jean-Claude Juncker u Sur Barnier, nirringrazzjom għax bdiltu intom l-ispirtu, nispera li nkomplu nirrifjettu u taraw għalfejn in-nis tal-Unjoni Ewropea deċidow, anzi n-nis l renju Uniti deċidow li jitilqu mill-Unjoni Ewropea. U nispera li kunem alternativi ta' natura teknika għal dawn il-kontrolli ta' dwana l-Prim Ministri fil-Kunsil issa qablu mal-ftejjim u jridu jaraw li naslu, jridu u koll din il-Kamra ta' il-konsens tagħha wkoll. Il-31 ta' Ottubru mhux il-Gvern ta' Renju Unit iddeċidi ma il-Kunsil Ewropew iddeċidi f'April. Ħadd ma jrid inkomplu nestendu min jgħid li rridu jaraw x'se jiġri fil-Parlament Renju Unit, imma jnejt li xolna huwa m'għandux xaqsam xej ma' dan. Jiena naħseb li l assessur sur Verhofstadt ma jixta ikun eh, jieħu responsabilta u ta' xqed tiddeċidi jiġi deċiż fi Brussell u jiena nixxiq nara li hawnhekk għaw min irrid jagħti sinjal ċar jina naħseb li illum aħna din il-ġimgħa rridu nkunu iktar stużi, rridu naraw li l-Parlament Ewropew jista' jiddeċidi l-affarijiet għalih u l-Unjoni Ewropea ma triċ terġa tagħmel żball ta' sekwenza hemm bżonn li l-Brexit iseħħ u dan mingħajr dewmien. Grazzi. Grazzi, President. President Ġerdavan. Grazzi, President. Riżultati tal-Kunsil tal-ġimgħa l-oħra iħalli ħafna affarijiet pendenti. Ma, ma solvejniex il-problema li kellna f'ħafna oqsma. Anzi, l-status quo marallar il-kwistjoni tal-Albanija, tal-Maċedonja, tat Tramuntana, id-deċiżjoni li ħal kunsill ħolo kriżi eh, fil-gvern tal-Maċedonja tat Tramuntana. Suppost ukoll qed nersqu għalanijiet tal-klima u xi mexxejja ta' pajjiżi qed jaraw li dawn huma problemi insurmontabbli l-intervent militari tas Sirja mit-Turkija eh, mhux qed jiġi kopert mill-liġi internazzjonali. Ġifri skont liġi internazzjonali dan huwa illegali dak li qed isir hemmhekk. Jekk il-Kummissjoni u l-Kunsill qed jgħidu hekk ukoll, għaliex mhux qed jaqblu mat-talba politika tagħna. Ġifieri li qed naqblu fuqha li naraw li nwaqfu l-esportazzjoni tal-armi lit turkija u nirrikonoxxu wkoll l-autodeterminazzjoni tal-Kurdi. Hemm bżonn niddefendu l-oppozizjoni demokratika u il-nis, il-ġiru nisa kurdi, il-grupp tiegħi f'dan l aħħar sin kien konstruttiv fil-kontribuzzjoni li għanna biex insolvu din il-krizi. Aħna mux se nieqfu se nkomplu naħdmu, għax aħna dejjem irridu naraw u koll li kunem paċi fil-Irlanda ta' fuq niddefendu ċittadini tal-nies ġifir qed nitkellem fuq il-ftejim ta' Brexit dan irridu li dokument jiġi ratifikat f'Londra fil-parlament emmek. Jekk dan isir se naslu. Nkunu rridu nindirizzaw dan id-dibattitu fi żmien propizju u l-grupp tagħna nista' nserħilkom magħkom se nimxu mal-proċess imma jekk minn Londra ma jasal xejn id-deċiżjoni jekk nestendux jew le il-ftejim irridu nikkonsidrawha. U jiena nemmen li in-nies tar-Renju Unit iridu jerġgħu jirrispondu għal fatt iridu xikun parti mill-Ewropa jew le Sur Tusk, nixtieq nirringrazzjak għall l-isforzi tiegħek anke jekk mhux dejjem bilna. Is-sur Gingoxxi, grazzi President, jiena xtaqt nitkellem biss fuq il-Brexit. ħaġa li qegħdin nipprovaw naċċettaw dan l-aħħar tliet snin nafu ġifiri wara li kien hemm referendum. Ir-riżultat irid jiġi rispettat Ir-Renju Unit se joħroġ u jerfa' responsabilità ta' din id-deċiżjoni. Jiena naħseb kellu raġuni Sur Junker meta qal li m'għandniex nkomplu nestendu ikun xem ftejjim jew le. Ir-Renju Unit issa jrid jitlaq dan huwa fl-interess tal-Unjoni u kolli ħalli titlaq eh, ħalli jitlaq ir-Renju Unit. Id-deċiżjoni tan-nies ta' tliet snin ilu ma kienx xi sorpriża xi xettiċiżmu tar-Renju Unit ilu ġej minn mir-re eh, Henry VIII eh, Enriku Tminja xettiċizmu minn dak iż-żmien ilu magħna tar-Renju Unit, imma aħna rridu nkunu ċari fuq l-isfidi Rridu nkunu ċari u kol fuq il-prioritajiet. L-Europa hemm bżonn tiffaċċja l-immigrazzjoni, id-disparità ekonomika, tibtil tal-klima. Hemm bżonn konna risposti għal dawn il-problemi kollha u jekk irridu ikonna suċċess, irridu nneħħu x-xkil kollu anki il-fatig post-Brexit. Inkunu ċari fuq it-termini, kondizzjonijiet għal dawk il-pajjiżi li jixtiequ jissieħbu. Hemm bżonn ikunu ċari wkoll fuq dawn Is-Sabu saboters li qegħdin jippruvaw ixxekklu l-proċess għar-Renju Unit għalhekk id-deċiżjoni tieħdet hemm bżonn issa li naqilbu l-folja. Grazzi ħafna. give the floor to... U issa is-sinra Hubner żewġ minuti. President Tusk u President Juncker. Grazzi ħafna minn qalbi għall-impenn tagħkom u għall-kummenti tagħkom fuq it-tkabbir ħan nitkellem fuq il-Brexit u fil-daw il-ġranet il-ħidma ta' din il-Kamra hija biex narritifikaw eh, u nagħtu l-kunsens tagħna dal-tejjim irridu niffaċċjaw b'ċerti eżiti li wieħed ma aktarx ma jistennihomx f'dak li għandu x'jaqsam mal-Parlament Ewropew ma żgur nagħtu kunsens biss ġara talba ratifikazzjoni ikun ġie finalizzat minn ħatar Unit da kollu għandna ċertu sens ta' deja vu għax ma nafux x'maġġoranzi joħorġu fi diversi voti li se joħorġu mill-comments u x jistgħu joħorġu minn hemm. Huwa diffiċli biex niġġudikaw illum jista' jiġri fuq il-mozzjoni tat-timetable. Jiddispeċina verament li għandna ħafna doza ta' inċertezza f'dan il-vjaġġ ta' sektwil, it-tama tiegħi li it-tieni estensjoni li derwaqġija fit tmiema ikun hemm ir-rieda tan-nies li jintużaw biex ikollna e, fost nimsieħba tagħna l-aħjar e, ftehim possibbli. Nagħlaq billi ngħid li il-negativizmu min-naħa tal-medju użu tal-leġislazzjoni sekendarja pereżempju anke waqt smih maċ ċittadini tagħna dak kollu qed jagħti sinjal ta' riski li dawn id-drittijiet mhux bilforsi jkunu rispettati fil-futur. Irridu nagħmlu ċara li d-drittijiet ta' ċittadini fir-Renju Unit ikunu protetti anke wara r ratifika. Grazzi ħafna. Issa, is-sur Silva Pereira, il-Kunsill il-Kunsell Ewropea wasal eh, il-Kunsell Ewropea wasal għall ftajim ieħor li huwa u li huwa ħaġa tajba. Eh, Bla dubju issa l-Unjoni Ewropea mhix qiegħda tagħmel mhix qiegħda hawnhekk biex tagħmel l-affarijiet iktar diffiċli għar-Renju Unit. Fil-fatt stajna ninnegozjaw ftehimiet ma' tliet Prim Ministri differenti fir-Renju Unit, Cameron, mis-Sinjura May u issa s-Sur Boris Johnson. U ovvjament ftehim jagħmilha possibbli għalina biex nippromovu eh, Brexit ikun ordnat sewwa u ma jkunx hemm kaos permezz ta' sitwazzjoni ta' bla ftehim. <clears throat> Kull ma kist ma l-ebda deċiżjoni kontra dan il-ftehim. Issa l-pożizzjoni tal-Parlament tagħna u tal-Grupp tagħna pjuttost ċara mhux se nimxu l qudiem bl-ebda vot ta' kunsens sakemm il-Parlament tar-Renju Unit ma jkunx approva l-ftehim u issa ħankun ċar 100%. Kull vot ta' kunsens irid ikun biss mhux il-kunsens tal-plenarju imma isegwa, jrid isegwi kull vot tal-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali tagħna. U dan irrid ikun hemm iż-żewġ l-approvazzjoni taż żewġ kmamar tal-Parlament Ingliż, il-House of Lords u l-Commons. <clears throat> u mbagħad sarar u ratifika E, finali tkun sar permezz tal-emendi kollha li jkunu e, ġew rispettati, inkluża dik l-emenda biex il-poplu isemma leħnu għal darb'oħra permezz ta' referendum. U jekk tingħata estensjoni, jekk konna bżonn ta' estensjoni, il-pożizzjoni tal-Parlament tagħna hija ċara, aħna nappoġġjaw din din il-ħaġa u kif qal President Tusk aħna ma rridux li ma jkunx hemm ftehim. Tista' tassigura iruħek President mill-appoġġ ta' dan il-Parlament Ewropew speċjalment mill-grupp politiku tagħna. Grazzi għal żewġ minuti u nofs is-Sur Verhofstadt. L-ewwel ħaġa nixtieq ngħid li Sur Van Gordon li jiena onorat li qabbiltni mas Sur Barco. aħjar milli inkun eh, imqabbel ma' xi ħadd ieħor għax nipreferi jekk mela dik l-ewwel. Nixtieq nirringrazzja lill konferenza tal Presidenti li kkonfermaw li l-proċedura f'din il-Kamra se tibda biss wara ratifika sħiħa mill-Parlament Ingliż. U din importanti ħafna fir-riżoluzzjoni tkun la tagħna beżis kollegi għandna bżonn nużaw il-ħin li għandna minissa issa sal-vot tal-Commons biex insolvu l-aħħar problemi li għadhom jeżistu llum id-dmirijiet ta' id-doveri u d-drittijiet tal-ċittadini ta' Ingliżi li jgħixu fl-Unjoni Ewropea u viċi-versa. Għandna mal-200,000 ċittadini għandhom bżonn l-għajnuna tagħna u dawk li mhux se jirrispettaw l-iskadenza u hemmhekk hemm wieħed mill-membri tal-gvern Ingliż qal nistgħu niddeportawhom ma jridx ikun hemm deportazzjoni ta' dawn in-nies. Din irridu nagħmluha ċara. Punt ieħor hemm differenza bejn settled status u pre-settled status. Dejjem kienet ċara fajnejja għaliex nies qegħdin fil-pre-settled status u fil-settled status bid-dritt kollha li għandhom. Allura, mhix ċara fil-liġi x'indipendenza ħajkun hemm u aħna nemnu li jrid ikun hemm awtorità indipendenti. Jiġifieri din qabel ma din il-Kamra tal-Parlament Ewropew eh, ma tagħti l-kunsens tagħha eżis kollegina rrid nara irrid nara illi dawn il-problemi jisparixxu. Ma jridx ikun hemm xi skandlu ieħor fir-Renju Unit. Din ma tistax titħalla tiġri fl-aħħar nixtieq nuża dan l-intervent tiegħi biex ngħid xi ħaġa affarijiet pożittivi fuq Jean-Claude Juncker ma diġà telaq, imma speċjalment il Donald Tusk nirringrazzjah għall kooperazzjoni ħdimna flimkien f'dawn l-aħħar ħames snin fid-dibattiti u nixtieq illi u nixtieqlu fl-isfidi li ġejjin għalih f'xi pajjiżi kbar tal-Ewropa tal-Lvant. Grazzi u nawguralek. Grazzi is-Sur Smith tal-Minuta u Nofs. President, grazzi kollega ħan il ta' ruħi għal-Brexit. Bla sorpriża din. Imma President Tusk mill-Iskozja jiena E, nifraħlek u nawguralek tax-xogħol li għamilt dwar il-Brexit Grazzi ħafna. L-aħħar darba li tqajna biex niddiskutu dan is-suġġett jiena kritikajt dawk li huma viċin il-Gvern Ingliż. Dawk li għatuhom il-pariri, dawk illi għandhom xewqa li jkissru kull biċċa minn dal-ftehim. <coughs> Aħna minnu fih rajna Rajna minnu fih dan il-mewċ biex ikissru l-ftehim u għadulna li xejn mhu se jinbidel imma jinbidel issa qabel mat-test ma ġie rratifikata, Allura x'nistgħu nagħmlu? Irridu nifaċċjaw l-interlokuturi, ovvjament li, li għandkom madwarhom nirrispettaw dan. Imma ir-Renju Unit bħalissa tinsab f'sitwazzjoni ta' chaos il-kliem il-kelma tal-Prim Ministru Johnson ma jistax jiġi avdat ma jiswa xejn. Iċifejt ittra mill-Joint First Minister ta' Scotland u Wales u aħna il-Parlament tagħna wkoll aħna ma tajniex konsens għal dan, ejja nkunu reali, m'hemmx mod possibbli kif Westminster jista' jagħlaq u jikkonkludi ratifika kif suppost b'dan il-mod. M'għandniex infixklu l-kredibilità ta' dan il-Parlament Ewropew permezz ta' dan il-tip ta' ftehim. Iż-żmien huwa importanti. Ġiet mitluba diġà eh, estensjoni b'xi mod jew ieħor mill-Prim Ministru Ingliż għatuha din l-estensjoni anke iżjed minn sena aħna mhux se nitilfu żmien, aħna għandna bżonn iżjed żmien biex insibu soluzzjonijiet. Grazzi ħafna. Jiddispeċini inti użajt iżjed ħin, qed inkun paċenzjuża għax għandna biżżejjed żmien, imma kjoġobkom żommu l punti prinċipali għall-bidu tad-diskors tagħkom. Mela, għal ftit il-kellim li jmiss issa għażiż President Tusk, President Juncker, bħalissa għandna għadd li ma jispiċċa għadd. Il-Britanniċi iddeċidew permezz ta' referendum biex jħallu l-Unjoni Ewropea ma sissa m'għandniex eżitu, m'għandniex riżultat. Intom, min minnkom kif ħatafdaw lilkom infuskom f'din is-sitwazzjoni, kelkom ħafna suċċess biex tagħmlu dan il-ftehim tar-tirar tar-Renju Unit bl-iktar mod diffiċli possibbli. Issem maġġoranza ratifika, imma fil-Parlament Ewropew qegħdin ittawlu ratifika. <clears throat> U John Berkow, l-Speaker ta' Westminster, qed jagħmel mill-aħjar biex ma jkunx hemm diskussjoni fuq il-ftajim il-ftajim ta' il-ftajim ta', ta, ta, ta ratifika. Da teatru minnaħal l-oħra jiena nitħaq minna oħra qed nibki. Għaliex għax quddiem qed naraw perversjoni tal-proċessi tal proċessi li għaddejn bħalissa u minna l-oħra qed nara wkoll nies li qed jippruvaw itawlu l-affarijiet. Sur Mojtin taċċetta blue card. Le? ma kienx blue cards, niskuża ruħi. Le, ma tiġ blue cards le. Mela f'dak il-każ ngħaddu ma assur Epping għal minuta. Kjoġbok. Grazzi ħafna, grazzi ħafna. Il-Kunsill Ewropew ma setax jifhem biex jibdew negozjati ta' adeżjoni ma' ma' l-Maċedonja ta' fuq u l-Albanija. U grazzi, imumnalla, grazzi għal Franza Ovvjament, il-Britanniċi li ħajitilqu u l-Balkani ħajidħlu mhijiex tranzazzjoni tajba din eh? u żgur mhux għall-Albanija bil-korruzzjoni li fiha. Skont il kelliem l-istess bħal Kolumbja u l-Panama ara r-Rumanija fl-2007 kienet lesta tal adeżjoni korruzzjoni kienet ta' problema, flus għaddew u korruzzjoni baqet għaddejja fir-Rumanija. Jiġifieri sa mill-2004 l-Kummissjoni e, it-Turkija e, tat flejjes e, il-Komissjoni tat flejjes lit turkija Erdogan kompla jikber u ju mhux dejjem naqbel imma l France merci, grazzi Franza. Grazzi kellim li jmiss. <clears throat> Kelli eh, mikrofonu. Mela għanna li għandna li m'għandniex għandna d qudiemna imma għall-Irlanda ta' fuq dan huwa kompromess eh, imħawat u dan qatt mu se jkun hemm assembleja fi Stormont skont dan il-ftehim. Dan il-ftehim ħajati frontiera fin l-Irlanda ta' fuq u għanna standards Ewropej eh, fil-irzijiet imma l-konsumaturi mhux se jkollhom drittijiet, mhux se jkun stateku ġust Eh, dan, dan il-ftajim għadu nofsu mhux imsajjar. U dan il-ftajim għandu eh, din il-kamra għandha għanda e, eh, tirrealizza x'inhi xini realtà u għandna nqodu attenti x'approvazzjoni e, nagħtu. Il-kellimni minuta. L-Onorevoli Harris. It's straight in front of you, the button. Kien taf buttuna, sinjura. MPs fil-parlament tiegħi qegħdin iwaqfu eh, ftehim li għandu mandat tal-poplu. Il-parlament m'għandux mandat politiku għal tieni referendu jew li jikkanċella l-Brexit u mikeja dan qed jagħmlu minn kollox biex jersqu lejn is-sitwazzjoni aħna maħniġ sanċedu minkejja l-maġġoranza ta' dawk li ma jridux jibdlu r riżultat ta' Brexit nixtieq niċċelebra miljuni ta' votanti li għamu bil-wieqfa fl-2016 favur il-Brexit u li għat mandomx li għat ma tilfux il-kuraġġ li jċedu. Dawn huma l-aħjar mill-Britanniċi meta jiffaċċjaw il-kontrarjetà l-ispirtu tagħna qed jipprova jiġi mkisser bin-negozjati tagħna ma jiena nemmen fihom u nibqa' nemmen fihom u l vuċijiet tagħhom jibqgħu jinstemaw. Sorry, Ms. Harris. Signora Harris. Signora Harris. Eh, il-kalim nixtieq nipprova, aħna nipprova e, e, nikkomunika miegħek. Taċċetta blue Iva, dejjem kuntenta li kolli dibattitu. <coughs> Grazzi. Kollega, inti qed semmejt informazzjoni et li l-maġġoranza taċ ċittadini tar-Renju Unit ma jixtiqux ibidlu r-riżultat ta' referendum. Imma minn fej ta' din l-informazzjoni, minn fej ġibta? Għax l-informazzjoni aħna hija differenti. Eh, protesti, aħna l-informazzjoni differenti, bil-kontra inti eh, titkun eżatta meta tgħid l-affarijiet tgħidilna minn fejn ġibta din. 54% comrades' poll that was released. Qed nisimak eh, li qed issemmi l-54% imma ma nix ninsew il-miljuni kbar ta' nies li votaw bħala maġġoranza favur il-Brexit fil-2016. So again,